l-istessjoni. Mela, l-agenda tal-lum ta' din istessjoni. Skont artiklu 149 aħna assamna l-abbozz tal-agenda għandkom kommenti fuq l-agenda? Rule 32, Mr. President, composition of political... Roga la 32, l-amna tal-gruppi politiċi, inti ma għamilt lebda ma xejn fuq il-gruppi politiċi. Fl-aħħar sessjoni jiena tlabtek jekk sinjura Janice Atkinson kienet ġiet imkeċċija mill-grupp EFDD għaliex fir-Renju Unit UKIP e qed jgħid li huma keċċewa mill-partit tagħhom il-president tal-grupp EFDD fis-sessjoni preċedenti qal iva ġiet sospiża imma regola 32 ma fija lebda dispożizzjoni li inti tissospendi membru, inti jew inti membru jew mintix ta' grupp politiku jider li fil-waqt li l jukib fir-Renju Unit qed jgħid li huma indrizzaw il-problema ta' din il-persuna li jakkużata bi frodi hawnhekk qed tiġi miżmuma fil-grupp tagħhom biex ikolhom il-benefiċċju ta' grupp kemm xejn akbar. Huwa possibbli li inti tista' tagħmel xi ħaġa dwar din l-ipokrezija sur President. Grazie tassew, Onorevoli Corbett. Jiena sal-lum il-ġurnata għadni ma sibċ regoli fil-regoli tal-proċedura biex nieħu azzjoni kontra l-ipokrezija imma ħanaraw x'nistgħu namlu u naraw jekk il-President jistax jieħu azzjoni f'dan il-każ. Mil-bqija mawnx aktar kommenti minnaħat tal-gruppi fuq il-membri ma jiena ma smajt xejn fuq sospensjonijiet konsultajt ma' nistaf tal-Parlament u jena minix ma ġejċ maruf marraf biddin l-informazzjoni. L-Onorevoli Agni, Iva, jena sirpreżent nishtiq kommenta l-Onorevoli Atkinson u t-kacċija taħħa huwa suġġett tal-appell. Dan l-appell għadu ma stemax u sa kemm jinstema l-appell u d deċiżjoni i xorta għada membru fil-grupp. Okay, das, in you, das nehmen wir so zur Kenntnis. Grazzi, tassew, onorevoli Agnew, ħadna nota ta' dan il-punt ukoll. Aktar kommenti fuq l-agenda tal-lum? Le. Il-grupp tal-ħodor għamel talba għal nhar it-tlieta u ma jixtiequ li jdaħlu dikjarazzjoni min tal-Kummissjoni fuq il- protezzjoni fuq l-ispiji tal-NSA u s-Secret Service ta' Ġermana dawn iġtiju illi dan il-punt jiddaħħal nhar it tawar war nofsinhar wara r-rapport ta' Sinjura Makovej. Dan sir mingħajr riżoluzzjoni jekk sar jiddaħħal dan il-punt fuq l-aġenda. Nixtieq infakkarkom ħabba kwistjonijiet formali illi dan id-dibattitu ser isir u ser ikun dibattitu wkoll fuq il smart borders li jiġi sospis eh, li nipposponuh sa Grazzi, Sur President, Sinjuri, fuq il-kwistjoni tal-NSA, eh, signora Merkel qalet illi li mhuwiex ġust li wieħed ikun spija fuq sħabu stess. Il-ġimgħa l-oħra konna qed niddiskutu dan stess fil-Ġermanja li wieħed jispija fuq sħabu stess għall-NSA. Fisem is l-Intelligence Services tal-Ġermanja. Jidher għalhekk illi s-servizzi ta' segreti tal-Unjoni tal-Ewropa qegħdin jiġu użati għall-NSA għalfejn dawn il-servizzi qegħdin jaħdmu fil-Ġermanja. Għalfejn qegħdin jaħdmu fisem l-NSA kontra kumpaniji Ewropej, kontra persuni politiċi Ewropej, kontra ċittadini Ewropej. Ma naħsibx illi għana nippermettu li nħallu aktar ħin jaddi. Naħseb li importanti li inħarsu lejn din id-dimensjoni ġdida, din ix-xejda ġdida li qed tieħu l-NSA u għana nagħmlu nieħdu azzjoni mill-bidu net. Għalhekk naħseb li għandna mpoġġu dan il-punt fuq l-aġenda. Il-President l-Onorevoli Ernst titkellem biex tappoġġja din it-talba. Iva jiena nappoġġu din it-talba bisħieħ. Naħseb li rridu nżommu f'moħħna dak illi ġara. Il-BND qed jagħti din l-informazzjoni dan huwa spinaċ ekonomiku u dan huwa projbit taħt il-leġislazzjoni. Dan ilu jisir għal 20 ta' snin. Din, din għamnek qed issir ksur ta' leġislazzjoni tal-komunità, ksur ta' direttivi u ftejm ftejmit li huma diġà fis-seħħa għalhekk għandna ndaħlu dan il-punt fuq l-aġenda u nittama li gruppi politiċi oħra jistgħu jappoġġawna. Grazzi, hawn xi ħadd li jixtieq jitkellem kontra? Le, mela. F'dak il-każ ejja nivvotaw fuq it-talba tal-Onorevoli Ħamx minu favur? Kontra? Astenzjonijiet. Se jkollna niverifikaw mod elettroniku. Abstimmung ist eröffnet. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Ser nerġa' insaqsikom, ivvota kulħadd? Il-votazzjoni hija magħluqa. Mela 187 favur, 127 kontra. Mela it-talba tiġi mill-qwa. Mela, it-tlieta u aħna rċevejna talba mill mill-NGL fuq il-protezzjoni tal-whistleblowers u l-ġurnalisti fil-ġrida kontra l-evazjoni tat-taxxa u jixtiequ li dan jiddaħħal bħala l-aħħar punt nhar it-tlieta. Nagħti l-mikrofonu l-Onorevoli Fabio De Mazi. Edward Perel li huwa ġurnalist Franċiż minħabba l-involviment tiegħu fl Leaks ġie akkużat u nixtiequ illi dan ikun protett. Aħna nirrispettaw nir l-indipendenza tas sistema ġudizzjarji imma anke nirrispettaw il-libertà tal-medja din hija kwistjoni tal-protezzjoni tal-ġurnalisti u l-whistleblowers fl-Ewropa. Din il-protezzjoni qed dejjem tiġi imdajfa. Irridu niżguraw illi pastjerza qoddim il-qorti, jispirċersa qoddim il-qorti. il, -qorti, dan persuni li kienu eh, responsabli għal liġijiet fil-Lussemburgu għandhom jitress u suġġerimenti u naħseb illi eh, il-kredibilità ta' dan il-parlament hija hawnhekk importanti f'dan il-punt. Min jixtieq jitkellem favur dan il-punt. Sur President, jiena xtaqt ngħid illi aħna marċivennix emendi mill-Kommissjoni. Aħna ma jrid kolna xejn x'naqsmu magħhom irridu illi ninkoraġġixxu lil dawn il-whistleblowers u ninkoraġġuhom. Irridu ninkoraġġixxu lill-Kummissjoni fil-pakett fiskali f'Ġunju biex jipproteġi lil whistleblowers anka minħabba dak li ġara dan l-aħħar. Naħseb li jisa dan il-punt eh, ilu li wasal fuqtu li jiġi diskuss, għaw xat li jitkellem kontra. Ma jidder li hawnħat f'dak il-każ nivvotaw fuq it-talba tas-sur Demazi jekk jogħġobkom favur kontra astenzjonijiet. Din tiġi adottata din it-talba. Mela, mawx iktar bidliet atleta imma għall-erba il-grupp tal-SND qed jitlob li indaħlu staqrija tal-Viċi President tal-Kommissjoni u rappresentant għoli tal-politika f'trafajt barranin fuq situazzjoni ta' Burundi u jixtiequ li dan il-punt jitressa eh, l-erba wara nofsinhar. Grazzi, Sur President. Fisem l-SND aħna għedin nitolbu dikjerazzjoni ta' rappresentant Oli għall-affarijiet barranin Federica Mogherini biex niddiskutu dak li qed jiġri f'Burundi. Wara anke it-tielet mandat tal-President Eko Kunziza aħna nixtiequ nfakru li f'dawn il-ġranet wara dan il-mandat li dan jikser il tajem ta' paċi qed jpoġġi f'riskju il-paċi f'dan ir-reġjun. F'dan ir-reġjun ta' Grandilagi nixtiequ li dan id-diskussjoni ssir mingħajr riżoluzzjoni biex indiskutu dak li qed jiġri. Grazzi tassew. Għawn xaħat li jixtieq jitkellem favur din it-talba? Istur Lamberts. Iva, aħna nappoġġaw din it-talba u din it-talba nixtieq nappoġġaw għax din hija sitwazzjoni urġenti u m'għandniex nipposponu għal data aktar tard għax tkun wis viċin l-elezzjoni. Grazzi xaħat kontra din it-talba? Mela hija nivvotaw fuq din it-talba tal-estendi dawk favur? daw kontra, astensjonijiet. Din it-talba tiġi aċċettata. Mela, issa naddu għal talba oħra għall erba il-grupp tal-PPE qed jitlob illi ikunem dibattitu fuq il- til ta' studenti fil-Kenja mill grupp terroristiku imma jinibdlu it-titlu l-persekuzzjoni tal-Kristjani madwar id-dinja brabta mal-til tal-studenti fil-Kenja mill-grupp terroristiku għal-xabab. Is-sur Weber. President, eżis kollegi, Iva, kif għadek kemm tinti aħna nixtiequ nibdlu it-titlu ta' dan id-dibattitu u nkludu b'mod espliċitu it-terminu kristjani, il-persekuzzjoni tal-kristjani l-ewelet minħabba dan il-kas speċifiku fil-Kenja, għax hawnhekk mhux il-Kristjani biss qed jiġu affettwati anke persuni oħra, imma din il-vjolenza kollha teżisti sempliċement għaliex hemm din il-mibeda lejn il-Kristjani. Iwaqfu il basiz jisaqsu jekk hemmx Kristjani u dawn jinqatlu hemm din il-mibeda kontra il-Kristjani minoritajiet kristjani u għalhekk hemm din il-violenza. Apparti minn hekk, Sur President, aħna ma konniex tlabna reġarjament li niddiskutu il-Kenja, aħna konna tlabna illi niddiskutu il-persekuzzjoni tal-Kristjani fuq livell internazzjonali, mhux il-Kenja biss. 300 miljun persuna kristjana madwar id-dinja qegħdin u 150 elf kristjan imut kull sena, kull sena imutu 150 elf fil-vant nofsani, fl-Afrika ta' fuq, anke fil-desajnijiet kellna fil desajnijiet kellna 20% ta' dawn il-Kristjani, issa għandna biss 4% u dan juri il-pressjoni li qed titpoġġa fuq dawn il-Kristjani dawn huma l-aktar grupp reliġjuż persegwitas madwar id-dinja u għalhekk aħna nixtiequ li niddiskutu dan il-punt u li nieħdu deċiżjoni hawnhekk fil-Parlament Ewropew, Abbasta riżoluzzjoni ta' l-abbasta rezoluzzjoni tiffoka fuq il-persekuzzjoni tal-Kristjani madwar id-dinja u ma jagħmilx sens illi namlu niddiskutu dan it-tip ta' test imma mbagħad ma nsemmux din il-frażi fit-tit li hija lura għat-test oriġinali għax il-persekuzzjoni tal-Kristjani madwar id-dinja hija importanti ħafna. U sur President, peress li din hija kwistjoni importanti ħafna l grupp tiegħi, aħna bħala grupp kemm il-darba ippruvajna namlu din il-talba nixtiequ illi din id-diskussjoni issir u li jkollna votazzjoni nominali wkoll. Grazzi, Sur Weber min jixtieq jitkellem favur din it-talba. Xatt jixtieq jitkellem favur? Sur President, Sinjuri, jiena nappoġġa din it-talba għandna nitkellmu u il-verità, il-persekuzzjoni tal-Kristjani, il-persekuzzjoni f'din il-parti tad-dinja, f'parti oħra tad-dinja, reliġjonijiet oħra wkoll qed jiġu perseguitati. Għanna nitkellmu nejdu id-dritt, jiena nappoġġa din il-mozzjoni. Is-sur Gerera jitkellem kontra din it-talba. Grazzi, sur President li nipruvaw nirfirdu l-kwistjoni tal-persekuzzjoni tal-insara fuq il-kwistjoni konkret tal-attak terrorist fil-Kenja. Din ir realtà li memx dubju dwara li l-insara f'ħafna partijiet fid-dinja, eh, partikolarment f'din iż-żona tal-Vant Nofsani, qed jiġu perseguitati b'mod kontinwu dan huwa din xi ħaġa drammatika żewġ raġunijiet fundamentali. L-ewwel net numru ta' ħajjiet u it-tini tininet għaliex din hija azzjoni ippjanata li qiegħda issir sabiex eh, telimina l-insara minn din iż-żona u sabiex eh, poġġu pressjoni fuq dawn il-komunitajiet. Għalhekk jiena naqbel li dan huwa suġġett drammatiku li jitlob dibattitu biħsieb u kalm f'dan il-Parlament. Il-grupp tiegħi huwa lest li kemm jista' jkun malajr jiġi inkluż fl-aġenda ta' din il-plenarja, mhux din il-plenarja fil-fatt imma tal-plenarja ġifieri li jkun inkluż fl-aġenda tal-plenarja li jmiss li konna dibattitu fuq il-persekuzzjoni tal-insara fid-dinja. Issa, fuq is-suġġett konkret ta' dan l-attentat fil-Kenja bħalma jaf is-Sur President fil-konferenza tal-Presidenti aħna konna eskludejna il terminu Islamiku li kien fit-titlu oriġinali sabiex ma najkun konfrontazzjoni reliġjuża. U fil-fatt kien il-grupp eh, tal-PPE li umbat għal li għandu jkunem il-suġġett tal-persekuzzjoni tal-insara, ma jena naħseb li f'dan id-dibattitu konkret miex f'postu għaliex uħut mill-mejtin ta' dan l-attentat ma kienux insara għalek il-grupp tiegħi jipproponi li namlu dibattitu fuq il-persekuzzjoni tal-insara fid-dinja fil-plenarja ta' wara u it-titlu ta' din id-diskussjoni ta' dan l-attentat terrorista kien ma bidluħx għalissa. Grazzi. Iva, grazzi ħafna. Sewa wes. Smajna kemm favur kif ukoll kontra bħala kommenti, Istur Weber għamel talba għal votazzjoni elettronika għal stant. Nivotaw għandux ikun hemm votazzjoni elettronika jew le. Abgestimmt. Kont vota ħanerġa' nsaqsi kulħadd tivvota nagħlqu l-votazzjoni. Für den Antrag kam 102. Mela, l-voti favur 192 kontra 134, 13 l-astenzjoni. Għaddiet. Mir liegen keine weiteren Änderungsanträge mehr für die Tagesordnung vor. Mela ma kienx hemm iżjed tal-bejt tal-bidliet li l-agenda u da stant nadottawa. Kifini. Il-punt li jmiss l